konferenza tal-presidenti deċidiet illi skonformità ma l-artiklu 134 ħan laqaw laqa straordinarja fit-23 ta' ġunju l-erba miġifieri mit-3 sa' 5 ta' war nofsinhar f'din is-sessjoni President tal-Kunsill Ewropew is-Sinjur Van Rompuy ħaj jagħmel rapport lill-Parlament fuq il-konklużjonijiet jitstalla laqgħa tal-Kunsill Ewropew li ħajsir fi 17 ta' Ġunju f'konformità mal-artiklu 15 ta' Trattat tal-Unjoni. Senjor Atkins. Uh, Mr. President. President, jina għandi point of order saqsi jekk se jkun preċedent illi insibu fuq il-mwejjed tagħna punti ta' tarif għal dak għandu xjaqsa mozzjoni għall firmar li lin mill-meriti jew le tal-kas ċertament eh, ta' min jilmenta li konna dal-imbarazz aħna f'postna u aħna m'għandniex kontroll fuqhom dawn jekk joġobkom irridu nwaqfu din dan l-aġir. Grazzi. All right, Mr. Atkins. Oh, so, Mr. Atkins had a nota. Tal-protesta tijak, jew tal-kommentu xinu. Yes, Mr. Lange. Äh, zum gleichen Punkt der Geschäftsordnung. Es genügt nicht. Iva, dwar l-istess punt. Äh, Mux bizzejet li l-prezent juhu nota, jina naħseb li din il-ħagġa tittiqaf. La Presidenza toma nota. Il-Presidenza ħadet nota sabiex kun ta' taġixxi fuqa. Imma l-ewwel jdu neħdu nota, mbagħad wara neħdu nota, neħdu naġixxu. Sewa mela issa. Għandi pieċir najdilkom li fil-emiċiklu għanna prezenti delegazzjoni tal-Assemblea Nazjonali tal-Kuwait għadda fit-tribuna uffiċjali, aħna nixtiequ nil-qawa mawnek, intu merħba din id-delegazzjoni tal-Kuwait.